rufe auf die Stimmerklärungen zunächst zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushalts. Spiegazzjoni tal-votazzjoni. Għal dak nendu xaqsam l-agenda kollha tal-budget tal-2010 Sur Hannon. Grazzi, Sur President. Fi żmien meta l-gvernijiet nazzjonali tikollhom innaqsu l-budgets tagħhom meta l-kostituenti tagħna tikollhom ifadlu, kemmi tipika li l-Unjoni Ewropea tassumi illi għandha żżid il-budget tagħha. Dan se jkollu konsegwenzi diżastrużi fl-Istati membri f'pajjiżi, il-budget tagħna, il-kontribuzzjoni tagħna ħadd żejt b'60 fil-mija fis-12 xhur li ġejjin biex nati stampa ċara tal-situazzjoni il-partit tana għalli ħaj faddal 7 biljuni fis-sena u qed u doppju ta' dan l-ammont għal dak li għandġaqsam il-budget tal-Unjoni Ewropea. Tista taħbi dan u tajt li din reazzjoni għal krizi imma tafu l din mhux verità. Qed nagħmlu u qed nieħdu l-flus minn bwiet in-nies u noqogħdu nonfquhom eh, fuq burokrazija żejda jek da kienem mod kif eh, nużaw il sorsi aħjar konna namluwa, pera maħnix namluħ. Qed nippruvaw eh, inħadmu għaktar nis l-Unjoni Ewropea u lek il-baġit dejjem qed jola, grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Hennen. Jetzt Frau Kollegin Dodds. Signora Dodds. Xtaqt namela ċara li jina appoġġajt eh, emenda 732 u 733 u jiena nilqa kull miżura li tipprevjeni finanzjament ta' programmi ta' pjanar tal-familja li jinvolvu eh, sterilizzazzjoni u abort sforzat. Għadak qed jirċivu eh, jirċivu jirċievu għajnuna ċertu pajjiżi azjatiċi għajnuna l pajizi azjatiċi jiex ħaġa għaw din l-emenda ta' tjopporza l-Unjoni Ewropea illi t-segwi għal krim ta' kondanna b'azzjoni pozittiva. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Dodds. Das war Grazie, signora Dodds. Dawk il-kommenti fuq il-budget. Rapport Surgeon, il-Signora Rojtova. Sir President, najt li na dizappontata l-lum ma votajniex favor għajnuna l izvelop u favor il-kondizjoni illi flus mandom jintużaw għal affarijiet pal pjanar tal-familja u sterilizzazzjoni u abort sforzati jina kontra l-metodi użati fl-Azja fejn nisa jiġu sforzati sabiex jamlu abort speċjalment jekk kollom, jiġu biex ikollhom tifla, 35 miljun. Tifla ma, ma twildux ħabba ma nix nappoġġaw dawk illi eh, jorganizzaw aborti bħal dawn fl għal l-vot tal-lum tal-komunisti u soċjalisti blokkaw din it-tip salvagwardja. Meta ta' qed napprovaw il-baġit tagħna. Vielen Dank, Frau Kollegin Reudig. Grazie, signora Reutova. Sir Borczek. Nem a szót Grazzi ħafna, Signora Sur President. Jekk tħares lejn l-emendi, ħafna minn daw l-emendi, tara parti mit-test li jibdel il-tifsira tal-mozzjoni. Kona qed niċtu mozzjoni inizjali dwar il-budget, u kolla minna referenza għall-Unjoni Ewropea li tkun finanzjata b'mod dejjem aktar neoliberali. Għadek li xaqsam il-Parlament, il-Parlament ċaħad din it-tip ta' mozzjoni għal-emenda u billi għamil dan wera illi ma tallimx mill-krizi l esperjenzajna fl-axħar snin u ma tallimna xejn anqas mill-suq ħiles u xħolo f'termini ta' situazzjoni li qed nfaċċaw illum. Sfortunatament jiena ngħid li din hija triq li ma nistgħux inkomplu fiha jekk tħares lejn budget tal-Unjoni Ewropea, sfortunatament dan għadu budget li huwa gvernat minn neoliberalizmu u regoli neoliberalisti. U dan huwa detriment ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u dan li konna qed nippruvaw nevitaw, grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Golnish. Monsieur le Président. President. Għet nitkellmu fuq programmi differenti li l-kol u ma mossi politiċi sabiex nirriedukaw l-ċittadini fejn jnataw miljoni ta' euri u eh, anka t-niċtu l-produttur tal-ħalib mill-lajnuna li tant għandhom bżon. kena zewċ kena emendi 8, 12 u 7 emenda 8 għal 300.000 euro u emenda 7 suppost votajna fuqha qabel. It-test ma sax ikun iktar ċar. Artiklu 61 paragrafu wieħed u wieħed mill-emendi illi jirreferi għall-istess parti tat test. Il-rapporter tkellem fuq regola informali. Però ir-regola formali dejjem għandha da' preċedenza fuq dawk informali u di proċedura ġiet użata sabiex inwaqqaw it-tieni emenda għal 600 miljun. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sul-golnix. Issa dwar rapport manka. Fuq la bozza budget. Għax balsavaw uġ 2010. Grazie ħafna. Xtaqt najt li jina votajt favur il-budget 2010 billi il-fondi previsti f'dan il-budget se jiffaċilitaw l-affarijiet għal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Il-ċittadini tiffaċċjaw problemi minħabba l-kriżi finanzjarja. Huwa importanti għaliex qed nikkonsidraw ukoll il-bżonijiet soċjali taċ-ċittadini. Jiena votajt favur fondi għal-ħolqien tax-xogħol u anka preservazzjoni tal-postijiet tax-xogħol u importanti wkoll illi inbassru anka fondi għas-settur tal-ħalib. Stajna tajna aktar e kif propost mill-grupp soċjal-demokratiku. Però nifgost nara li kien hemm fondi għall affarijiet utli ħafna, grazzi. Isur Van Dan. Grazie ħafna. Dwar il-budget nistaw naraw illi fi stati membri qed naraw tnaqis fit Fl-Ewropa x'pero x'et nagħmlu qed nonfoq iktar. Jina votajt kontra il-budget għaliex minn barra il-paga normali membru parlamentari għandhom 200 euro għal spejjeż ġenerali u dan għal spejjeż ta' kontijiet ta' telefon per eżempju, pero ħadd ma jagħti rendi kont ta' kif jintef u dal-flus. Kull membru jirċievi ċek li jista' jagħmel li jrid bih. U naħseb li din hija ħasra jekk il-Parlament irid jittieħed bis-serjetà, attività bħal din għandha tieqaf darba dejjem u għalhekk jiena votajt kontra l-budget u nistieden il-kull kollega sabiex jiżgura b'mod volontarju kontroll ta' kif jintefqu dawn il-flus li imorru għand il-membri parlamentari. Bericht Manka. Als nächstes die Stimmerklärung zum Vorschlag zur Änderung. Grazie ħafna. Naddu issa għal uh, nispiega tal-voti dwar il-punt li kena l-butta wara. Sur President, jina votajt uh, favur il-mizuri illi aħna konna għet nissuġġerixxu sabiex nejnu l-krizi fil-settur tal-ħalib, jina appoġġajt dan u għal darbara xaqt namela ċara illi dak li għet namlu għonnek huwa biss l-inqas li nistgħu nagħmlu mhux is-soluzzjoni għas-sitwazzjoni kollha. Xtaqt ngħid ukoll jiena daqsxejn irrabjata għax Ressaqt tlet punti ma nataċ tweġiba l-ewwel dwar l-Unjoni Ewropea u l-ħsieb tagħha marbuta ma' din il-kriżi aħna tnaddu minn kriżi għall-oħra għan nitkellmu dwar is-settur tal-ħalib u setturi oħrajn minn kriżi għal oħra ġifiri ser nagħmlu x'tallimna bħala l-Unjoni Ewropea minn dan id-diżastru minn din il-kriżi illi qed tkisser eh, ħafna familji. Din l-ewwel mistoqsija tiegħi tieni mistoqsija li xtaqt irresaq anke lill-Kummissarju dan il-flus kif jista' jitqassam lill-Istati Membri mod ċira sabiex naraw illi kunnu l bdiwa għazzar li li l-om dawn il-fondi għaliex hemm l esistenza tagħhom fin-nofs. Issa l-istati membri l-ġodda xar jagħmlu dwar diskriminazzjoni kontrihom u s-sitwazzjoni tas-suq tagħhom. Grazzi ħafna Sur Jarik. Grazzi ħafna Sur President. Hemm tliet kummenti li xtaqt inressaq dwar deċiżjoni dwar is-settur tal-ħalib li xtaqt ngħid li nilqa il-fat li l-Komissjoni issa qed ħati reaġixxi b'mod maġġel għal bżonijiet ta' suq ta' settur uh, tal-ħalib. Aħna nistgħu se nagħtu ċertu appoġġ finanzjarju lil dawn il-bdiewa. U barra minn hekk il-flus mhumiex kollox però rridu nużaw il-ħin sabiex aħna nkun nistgħu nippreparaw anke uh, dak li se jiġri wara li l kwotas tal-ħalib jitneħħew Jiġifieri rridu nsibu bilanċ bej eh, kif neħdu d-deċiżjoni u kif ser nimxu l-qudiem għaliex X'forma ser jieħu dan is-suq tal-ħalib wara eh, li tneħew il-kwota, sada ma tatx tweġiba dwar dan il-punt. Grazzi Sinjora Rojtova. Grazzi Sur President, jiena nappoġġa l-estensjoni tal-iskop ta' artiklu 176 fuq il-prodotti tal-ħalib. Dan il-mod ikunu nistgħu nirreaġixxu b'mod flessibbli għal tibdiliet fil-livell globali u anka fuq fis-settur tal-ħalib u biex ma nafetwawx anka l-kompetittività Pero għandi xi dubju dwar il-kwotas li jibdew jinxtraw u ma naħsibx li se risolvu l-kriżi għaliex l-istati membri mhux kollha għandhom il-finanzi sabiex jiffinanzjaw il-mezzi sabiex jiffinanzjaw dawn din is-sistema. Aħna rridu ngħinu l-bdiewa kollha fl-istati membri kollha u ngħinu kompetizzjoni u għalhekk jiena bħala membru tar Repubblika Ċeka nippreferi li nfinanzjaw il-kwotas il kwotas minna tal-budget tal-Unjoni Ewropa sabiex kull stat membri kollu l-istess aċċess għal din is-sistema u għalhekk jiena qasjanejt. Grazzi ħafna lis sinjora Rojtova. Is-Sur Sirkieski. Sinjuri, wara numru ta' xhur ta' diskussjonijiet dwar il-protesti il protesti tal-bdiewa fl-istati membri, aħna inna xina niksbu dan l-appoċ għal-bdiwa uh, għal min jaħdem fis-settur tal ħali Però ħafna minnhom qed ibatu qegħdin kważi qed ifallu u anka l-reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea qed soffri għalfejn il-Kommissjoni dam daqstan biex tirreaġixxi. dan mhuwiex aġir pożittiv fej tħol amministrazzjoni u deċiżjonijiet fej iktar mandumu biex nieħdu l-azzjoni iktar ser jiswina anke bħala spejjeż. Hemm bżonn illi nistabilixxu swieq fuq terminu twil u naraw li nistgħu nilqgħu anke din il-produzzjoni. U nkunu nistgħu naġevolaw anke lil darbdewa li tant jaħdmu biss Grazzi ħafna l-Sur Sirkeski għandi żewġ voti, għandi żewġ oħra, żewġ spjegazzjonijiet oħra ta' voti. Xaqt nfakkarkom illi skont artiklu wieħed 170 ma jistawx eh, nerġaw lura għal eh, rapporti li diġa nkunu eh, nataw l-ispjega tal-voti fuqhom, però għandna żewġ membri ġodda xtaqtalek ngħidilkom dwar dan. Idu naplikaw għom il-regoli għalix inkalla nitilfu full control. Għana għaddu għal-kollega kelli l għu Grazzi ħafna, Sur President. Xtaqt najt li jina verament kontent li għanna dan il-vot favur eh, dan il-fond fis settur tal-ħalib u dan jista' jaġixxi bil-limiti tal-budget tiegħu. Ovvjament ikun aħjar kif ikonna aktar fondi għal dan is-settur u nistgħu nikkonsidraw dan anka il-kwistjoni għal uh, diskussjoni tal-futur. Fit-traduzzjoni tal-Ingliż kien hemm xi uh, problemi mhix kwistjoni noqogħdu nippuntaw subajna Pero 908 ingħatat bħala 909 u 445 inatat pala 440 jġifir kikun hemm xi uh, dubji din il-kwistjoni eh, għandha tittet il-konsiderazzjoni. Naħseb li kien zbal u mal. Jew zbal elettroniku. Vielen Dank, kollegi Kellis. Als nächstes noch kollegi Kollege Kalinowski. Grazie ħafna, Mr. Kalinowski. Grazie ħafna, Sur President. Jiena votajt favur l-emenda tar regolament għaliex però għandi dubi għaliex il-sistema ta' kalkolazzjoni ta' penali għandha tidħol fis-seħħ l-ewwel ta' April. Pero jiena eh, votajt favur għaliex din il-bidla tagħti ċans li nappoġġaw l bdiewa fis-settur tal-ħalib bil 280 eh, miljon euro nittamaw li dan jgħin sabiex dan il-perjodu ħażin jineleb. Issa ser ikun il-futur tal-produzzjoni tal-ħalib fl-Ewropa. U kif ser tkun qed taħdem is-sistema tal-kwota? minn uh, naħal waħda għanna proposta sabiex nżidu l-kwoti u fl-istess waqt qed ngħidu li hemm proposta sabiex innaqsu il-provista jiena favur li nestendu l-kwoti. Grazzi ħafna, Sur Konofski. Mela, wasanna għal tmiem tal-ispjega tal-voti tal-, -voti tal 1234 tal-2007 naddu għalek assur health. Is-sensi tagħna forsi kollha tiġi manipolati minn xi xitan u kultant jidir li li għat nieħdu fuqna dan l-univers partiġan għanna l-valuri tad demokrazija, tal-ġustizja, U jekk naraw id dinja reali l-Unjoni Ewropea qed eh, tiżol lit-Taiwan mhux qed il-Kuba u Mem lebda konnessjoni bejn dan il-rapport ta' demokrazija, t-mixi ta' demokrazija u kif taġixxi l-istituzzjoni tagħna. Mhux qed ngħid illi aħna qed inkunu ipokritiċi għaliex qed napplikaw l-istess standards fil-frontieri tagħna. Aħna eh, qed infixklu din id-dinja demokratika u naħseb illi trattat ta' Lisbona għandu jerġa' jintafa' fid-dej referendi Sur Kamal, nirringrazzjak ħafna, President. Jina ma naħsibx li kulħadd jaqbel mal-fatt li s-demokrazija rridu nappoġġjawha u naħdbu għalija kemm fl injoni u kemm in minna, imma jina niftakar jekk jekk niftakar fil-lezzjoniet tal-istorja, jiena niftakar mtik nem l-Istati Uniti kienu jipromovu id-demokrazija fid-dinja. Unbat kienu jikritikawom li f'pajjiżhom stess kienu jinaqru fid-demokrazija. Il-Renju Unit ukoll kien jgħidek fi żmien tal kolonializmu ġifri għat xetta għamil issa l-Unjoni Ewropea. Dejjem titkellem u tħabba fuq demokrazija u l-kollega tiegħi Surħanan diġà għal ċertu dettalji ta' din l-ipokrizija. Rridu niftakru li meta nitkellmu fuq demokrazija ejja l għandet nibdow pajjiżna stess. Meta il-Franċiżi u l-Olandiżi qalu le għat-trattat ta' kostituzzjoni il-voti njorajnijom. meta l-Irlandiżi u koll votaw l-darba kontra kienu konna nilom, aħna naqblu ma' demokrazija ma' jekk intom tifutaw kfiridu aħna nkunu għedin naqblu ma' din id-demokrazija, grazzi ħafna. Emżon li darba dejjem insibu namlu ftit l-ordni. Grazzi ħafna sur Kamal Bekk l-spiega tal-voti issa nal-għal dan is-suġġett ġifiri għal affarijiet barranin, issa nisimaw fuq il-rapport ta' Sur Brock, Sur Hanan. Grazzi ħafna, Sur President. Għal darbohra jena jataw li nerġan fakkar li l-Kostituzzjoni Ewropea u l-Trattat ta' Lisbona għadhom daħlux fis Kull klawzja, kull artiklu tal-rapport ta' Brock diġa qed jibbaża fuq dan it-trattat li qisu diġa għadda, jisu diġa ġi implementat. Eh, hawnhekk tami għanna l-fejn nasbu ħażin. Għalfej dan ir-rapport ħareġ issa li naħolqu dawn l-ambasċati tal-Ewropa eżatt wara li l-Irlandiżi votaw. Aħna nafu x'nija realtà, xiġifieri de facto teżisti l-affarijiet, jazistu l-affarijiet barranin tal-Ewropa jekk mhux deġuri, l-ambasċaturi mhix hemm imma l-politika barranija teżisti. Issa qed nagħmlu nagħmlu nirregolarizzaw dak kollu lilu għaddej fl-Unjoni Ewropea. Għalfi qed nilmentaw issa, għax ovvjament qed ngħidu dan ilu jsir issa, ġifieri għal darb'oħra il-politika, l-linji ta' politika tal-Europa naraw kif waqas bis immaġinom li qed isiru sa' realtà b'mod li mhux xejn dirett. Grazzi ħafna Sur Hanan kienet l-unika spjega li kellna fuq ir-rapport ta' Sur Brock mela il-preparazzjoni tal-laqa ta' Tiesi u anki summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għandha żewġ spiegazzjoni tal-voti. Sur Baċitis, nispera li pronzjajt ismek tajjeb. Sur President, jena qabilt ma' din ir-riżoluzzjoni għax nagħti ħafna importanza għal dan is-summit li ġej rajna fil-laqa ta' G20 li kien hemm ħafna wediet Mhux se jkun faċli li wieħed jasal u jżommhom dawn il wediet Għalhekk l-Amerika u l-Unjoni Ewropea jridu jkunu mtaqudimnet biex e, ikollna riżultati tajbin ta' dawn l impenni li ħadna fil-G20. Hemm bżonn li jkollna partnership strateġiku bejn dawn it-tnejn U ovvjament it ta' dan il-Parlament ukoll għandna nkonsidrawhom. Grazzi. Nirringrazzjak ħafna kollega Baltitis. Issa fl-aħħar, is-Sur Kamal, Sur President, jiena nixtieq nirringrazzjak tal Eh, anki l-interpreti li verament jagħmlu xogħol tajjeb, kulħadd li hija taw bċertu paċenzja. Kulħadd qed jaqbel eh, mill-importanza tal-relazzjoni bejn l-Amerika u l-Unjoni Ewropea. Ovvjament, ġifiri id-diskussjonijiet fuq livell tekniku u kull tip ta' teleku aħna nilqgħu. Imma importanti li nirriknoxxu l-fatt li id-dinja kollha jħares lejn dawn is-summits. Naraw ukoll il-leadership morali wieħed jista' joffri, jista' jara mhux biss minnaħa tal-Unjoni manki anke mill-amministrazzjoni tal-Amerika. Mod ta' kif nistimulaw anki l-ekonomija l-ekonomiji tagħna mod f'dan iż-żmien huwa li verament aħna nejxu dak li nħampu ġifieri meta nitkellmu fuq l-ekonomija eh, miftuħa. Il-kep, per eżempju, naraw x'jiġri dejjem nżidu l protezzjoniżmu li ovvjament ma kunux qegħdin nejnu anki jekk qed jagħti l-amministrazzjoni ta' Obama u l-tariffi fuq it-tires miċ-Ċina. Ejja eh, niftakru li nerġu morru lura għal l-ekonomija miftuħa biex nagħtu stimulu l-ekonomija tad-dinja. Grazzi ħafna sur Kamal. Nirringrazzja daw kollha li baqgħu nejdilkom bon appeti, nerġgħu niltaqgħu fit-tlieta. Grazzi ħafna.